Trautmann telqet mill-grupp Alde u mill-8 ta' April se tkun parti minn eh, membri mhux affiljati. Il-grupp tal-SND ressa tal-bit għal u Delegazzjonijiet Interparlamentari il-listi ser ikunu memuża ma' rapport ta' din is-sessjoni. Jekk m'hemm lebda osservazzjonijiet, bl-adozzjoni tal-minuti mela dawn il-ħatriet ser nadottawhom. Skont regola 74 se nkunu qegħdin niffirmaw